jmiss. Il-minuti se jinataw l-Parlament fil-bidu ta' sessjoni li jmiss tal-Parlament. Jekk memx oppożizzjoni, jiena se ngħaddi deċiżjonijiet ta' diskussjoni